ħanibdew eh, din is-seduta billi nivvotaw fuq il-rapport tas Sur Albrecht il protazzjoni tal-individwi fir rigward tal-proċessar tad data personali minn mebda emenda u webda proposta għal rifju tal-lek jiena nistanajt li dan il-rapport ġi uh, eh, mil-uħ skont il-ftejn bejn il-Parlament u l-Konsil sul-Apre t-tkellem? Thank you. Dear colleagues, kollegi, zewċ kelmiet naħseb li l-adozzjoni ta' dan ir regolament Ewropew għal protezzjoni tad data huwa pass il-qoddim kbir għall